Issa ġejtem informat dwar l-elezzjoni tas Sur Wojtek Minar dan il-membru il-ġdijt li ġielet fit 23 tal-Lulju skont artiklu 2 paragrafu 3 u skużawni Ejva, fil-fatt ħan nitkellem iktar ċar fil-mikrofon jien qed nagħmel dikjarazzjoni formali għal rekord um, ġviri huwa firma u um, għal illi Sur Vojtek Minar ħajjieħu um, il-sedja tiegħu fil-parlament u ħajkun qed igawdi mid-drittijiet kollha bħala membru parlamentari. tini ħaġa <laughs> Skużawni, fil-fatt il-problema hija bl-elettronika. fil- fil-fat dwar l-artiklu 6 paragrafu 3 kienem xaħat li ġi li tneħħitlu l-immunita minn naħa tal-rati ta' Vilnius ħajkunem u koll